Next item on the agenda is a report. Punt li mis fuq l-agenda tagħna u rapport ta' Sinjura Thomas skont eh, konformità ma' regoli tal-politiku komuni tas-sajt. Nibdew bis-Sinjura Thomas għal erba' minuti. Merci Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Grazzi, President, Komissarju, kollegi, il-Parlament Ewropew għada ser jesprimi l-pozizjoni tiegħu fuq il-proposta biex il-regolamentazzjoni tal-kontroll tas sajt tkun f'konformità ma' trattat tal-Lisbona din tikkarantixxi regoli ta' CFP li dawn għandhom jiġu rispettati. Fil-proposta taħal l-Kummissjoni Ewropea qed terġa' tanalizza l-kompetenzi li hemm taħt il-proċedura l-antika tal-komitoloġija u eh, tqassam bejn għat implementazzjoni għat delegati. Din tider xaġa formali ħafna ma din il-kwistjoni kollha għalli tiġi diskussa eh, iktar fid-dettal dawn il-kriterji ġew stabiliti mit-trattat iżda fil-prattika aħna qegħdin niffaċċjaw kwistjonijiet mhux ċari u rridu nieħdu deċiżjonijiet politiċi. Spiss ninsew li x-sharing out tal-poteri tal-Unjoni Ewropea ġew msemmija fl-Lisbona, ġew definiti fl-Lisbona. U dan huwa proċess kontinwu. Il-proposta tal-Kummissjoni mod sistematiku spiss tippreferi l-atti delegati u jgħidulna li dawn l-atti delegati huma miftuħa għal kontrolli ekspost mill-Parlament. Hawnhekk nistidinkom biex toqogħdu attenti ħafna għaliex il-Parlament mandux rizorsi umani u lanqas proċeduri adattati biex ikunu jistaw jagħmlu dawn il-kontrolli ex post u minn mingħajr dawn iż-żewġ kondizzjonijiet l-ispirtu tat trattat ser jiġi imminat. Nġdilkom l-attenzjoni wkoll dwar l-opinjoni ta' servizzi legali tal-Kunsill li ħarġet fuq tal-batana il-kwistjoni ta' trattat ta' Lisbona se tiċċekkja tajjeb ħafna li testu huwa skonfermita ma' trattat. Dan jinsab dokument 291 u jinvolvi wkoll iċ-ċartet ta' drittijiet fundamentali li huwa n-nies ma' trattat. Jien nitlob lill-Kummissjoni biex tikkonferma fix-xogħol futur tagħha li checks legali saru dwar il-Control Regulation jiena nixtieq insemmi żewġ punti. L-ewwel dwar implementazzjoni uniformi ta' regolamentazzjoni bżonn għal konsistenza fl-Ewropa kollha permettu li niddefendi l-proposta tal komissjoni biex ikunu nistaw natu priorità għall-atti delegati u għek nassiguraw li s-sajjeda per eżempju San Benedetto del Tronto u postijiet oħrajn ma jkunu x'edin ma jiffaċċawx inġustizzja minħabba regolamentazzjoni li mhijiex implementata b'mod uniformi. Defendejt ukoll l-idea eh, li titkellem dwar l-isbanizzazzjoni u dan mandux jiġi meqjus bħala pretest biex nerġaw morru lura regolamentazzjoni. Ir-riforma ta' CFP implikat reviżjoni oħra ta' regolamentazzjoni u minkejja dan kollu ħafna mill-kollegi tiegħi sottomettew emendi ta' kompromess u jien nitlob li kummissjoni biex tassikura li dan kollu jittieħed in konsiderazzjoni fir-regolamentazzjonijiet futuri tagħhom jiddispjaċina ħafna, Sinjura Kommissarju, li il-Kommissjoni jissa se tatina proposta li ma tinkludi lebda minn dawn il-talbit kollha, il-Kommissjoni eh, informatna bil-proposta taħħa l test omnibus biex eh, tinkludi wkoll eh, il-landings u r-rimi. Dan kollu se taħan konsiderazzjoni riforma kollha kemm kif ukoll il-kollegi li jagħmlu eh, il-kummenti li jagħmlu l-kollegi tiegħi li jirriflettu mod partikolari s-sitwazzjoni ta' kuljum tas-sajjida. Parti minn dan għandna approċċ salami style. Dan eh, però isu qegħdin naqasmu dan ix xogħol f'biċċi żgħar. Ma nix namlu hekk, ma nix naġlu għal leġiżlazzjoni u għaf l-interess tal-leġizlazzjoni. Irrid nadottar proposti u jina senżom mal mal-ftemiet minn armen uħloq preġudizzju fuq dak li se jisir fid-dibattitu tagħna. Nadi issa Sinjora Damanaki. I would like to thank the European Parliament for it. Grazie President, nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għall appoġġ tiegħu għall proposta tal-Kommissjoni illi għallinea regoli tal-politika komuni tas-sajt ma' trattat tal-Lisbona. Jena nixtieq u wkoll b'mod partikolari l-rapporter, l-Sinjura Toma, għall-isforzi tagħha dwar dan id-dossier ek importanti. Issa, għandna liġi ġdida illi tmexxi il-politika komuni tas-sajt kif qalet is-Sinjura Toma. Iva, din il-liġi ġdida daħlet fisseħ mill-bidu ta' din is-sena. Apparti minn hekk il-ġimgħa l-oħra aħna sibna ftehim politiku dwar ir-regoli l-ġodda tal-fondi u jiena qed nistenna perqa illi l-Parlament u l-Kunsill jappoġġaw b'mod formali dan il-kompromess mill-aktar fis possibbli qed nirreferi għal dan il-qafas tal-ftehim dwar il-fondi għaliex jiena nixtieq nisħaq illi dan huwa qafas tassew meħtieġ għal infurzar u kontroll effettivi. Ir-regoli l-ġodda tagħna ser jkunu taġit għas-sajjieda l-komunitajiet tal-kosta jekk jiġu nfurzati bl-aħjar mod dan huwa kruċjali sa tmim il-mandat tiegħi imma huwa kruċjali wkoll għal dak li ġej warajja. Naqbel ma' Sinjora Toma illi aħna rridu nagħmlu l-almu sabiex inkunu żguri dwar l-infurzar ta' regolamenti ta' kontroll u sabiex inserħu rasna wkoll illi dan l-infurzar qed jiġri b'mod konsistenti ħalli konna l-istess applikazzjoni fil-miet Ewropej kollha. Iżda jiena nixtieq intenni illi il-proposta li diskutejna li qed niddiskutu llum hija limitata sabiex tiżgura li l-setat tal-Kummissjoni ħalli tadotta atti ta' implementazzjoni u delegati fil-qasam tal-kontroll huma f'konformità mar regoli l-ġodda ta' trattat. Dwar dan qed niddiskutu bħalissa qed niddiskutu jekk l-implementazzjoni l-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati li jinataw il-Kommissjoni u ma u miexew le f'konformità ma' trattati u hawnhekk il-Parlament għandu il-leħenti għaw xi semmu nisabu hawnhekk sabiex inrispettaw l-opinjoni tagħkom. Illum sa iż-żmien illi niddiskutu dawn il-proċeduri reveduti fit-Trattat ta' Lisbona u mhux emendi u mhux niddiskutu l-emendi ta' sustanza jiena nemmen illi hekk għandhom jimxu l-affarijiet. Jiena fimtu kol illi hemm xi rikjesti minn membri tal-Parlament għal revizjoni sħiħa tal-regolament tal-kontroll imma jien nixtieq infakkarkom li dan ir-regolament tal-kontrolli illi jgħat fisseħ bħalissa daħal fisseħ biss fl-2010 u l-implementazzjoni tiegħu. Twet ed biss fl-2011. Għalhekk qed nitkellmu dwar regolament illi għandu storja ta' sentejn biss warajh. Nista' nserħilkom raskom illi il-regoli tagħna ser jiġu evalwati fil-waqt. Neħtieġu aktar żmien iżda biex nagħmlu evalwazzjoni xierqa. Il-Kummissjoni ser tibgħat il-Parlament u l-Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni tar-regolament tal-kontroll tas-sajt kull ħames snin. Diġa hemm referenza għal dan fir-regolament. Għalhekk tistaw tistennew l-ewwel rapport matur l-ewwel nofs tas-sena 2015. Dan huwa dmir tagħna, dan huwa l-obbligu tagħna u hekk se tagħmel il-Kummissjoni. Għalhekk Ir-regolament omnibus li inti diġa semmejt hija kwistjoni illi ħan iddiskutuha. Ħad iddiskutuha hawnhekk bdejna tħejjija għal dan ir-regolament U għan nibdew għansi ekki fil-parlament jivvota għal politika ġdida ta' sajt. Ma nistawx nikkonsultawkom qabel u se nikkonsultawkom mill-aktar fis possibli ħalli niddiskutu dan ir-regolament omnibus war ir-regolament ta' kontroll ġala dajba jkollna r-riżultati ta' dan ir-rapport u l-evalwazzjoni l-Kummissjoni ser tevalwa u tara jekk illi nirrevedu r-regolament tal-kontroll tas-sajt moħ miftuħ fidejhom illi jiddeċidu. Jiena jkolli nispiċaw nek. Għaliex dan huwa kompitu illi suċessur tiegħi ser ikollu jindirizza flimkien mal-Parlament il-ġdid fil-bidu tas-sena d-dieħla u għalek biex naqtaħa il-kompitu tiegħi huwa li nipprova implementa dan ir-regolament u għak sen għamil sal-aħħar tal-mandat tiegħi u ovvjament jiena ser inħejji kollox ħalli il-regolament jiġi revedut fil-bidu tas-sena d-dieħla. Grazzi. Frau Kommissarin, ich darf nun Frau Kollegin Fraga das Wort erteilen. Grazie ħafna, eh, komissarju, s-sana kelma l-onorevoli Fraga. Grazie ħafna, sur eh, president, grazie ħafna l-rapporter li hija lesta li taċċetta ċertu suġġerimenti dan permettinna li inżommu fil-qasam tal-komitoloġija anka jekk irrid niġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni fuq in-nuqqas li eh, ma sarriċ reviżjoni kusieħa tal-regolament tal-kontroll mhux biss biex dan jiġi adekwat għal eh, politika komuni għas-sajt il-ġdida. Iżda sakemm ukoll il-settur ma jkollux għalfej jiċċaqla eh, f'qasam mimli emendi, emendi fej jrid joqgħod attent li ma jmurx jeħel xi sanzjoni. Palma għallu iż-żewġ persuni li tkellmu qabli fuq il-proposta omnibus irridu nadattaw id-dispożizzjonijiet tal-politika komuni għasajt il-ġdida għall approvazzjoni tal- ta' salvataċ sabbi għaxem 30 bidla fuq il-regolament ta' qabel tal-kontroll għalek hija ta' min jishtiqa li il-Komissjoni tal-ġejjien u nipjanaw eh, revizjoni fil-font. It-tieni kumment huwa li rridu noqogħdu attenti ħafna dwar l-użu tal-atti delegati. Jiena mhux qed nissuspetta xi ħadd irid inneħħi setat lill-Parlament, iżda f'ċertu każijiet hemm bżonn inqogħdu attenti. U rridu naħsbu ftit sa fej jista' jasal dan il-Parlament fuq il-missjoni ta' kontrol, partikolarment għal kumitati li għandhom ftit mezzi u ftit membri li namlu Eh, leġislazzjoni mbagħad ma nkunux nistgħu nagħtu l-garantiji eh, neċessarji nispiċċaw li neqilbu l-sitwazzjoni f'taħt fuq. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Ulrike Rodust. Grazie ħafna, se naddi l-kelma lill-Onorevoli Enrico Rodas. Grazie ħafna, Sur President, Kummissarju, kollegi. Jiena Naħseb li fil-CFP hemm żewġ aspetti partikolari l-ewwel net, l-ammonti ta' qabdiet sostenibbli kif ukoll li nagħmlu supervizjoni sorveljanza tal-fatt li dawn l-ammonti fil-fatt jiġu rispettati. Ir-riforma tal-politika tas-sajt ġaħadet ħadet sib l-ewwel problema, issa dekx tista' tagħmel sajt żejjed Fuq il-regolament bażiku tar-riforma għandna numru ta' mekkanizmi ta' supervizjoni ġew waqfa sabiex ikunu nistgħu nassiguraw li l-mekkaniżmi ta' eh, kontroll irridu jkunu proporzjonati. U l-problema hija li ma nistgħux nirregolaw id-dettalji. Id-dettalji jitlu fir-regolament ta' kontroll. Dak li aħna rridu nagħmlu issa huwa li nadattaw l-affarijiet skont it-Trattat ta' Lisbona. Qabel ma daħal fis seħħ it-Trattat ta' Lisbona, il-Kunsil malajr malajr adotta din in dan it-tekst leġislattiv probabbilment sabiex aħna bħala Parlament Ewropew ma nix nitkellmu dwar dan. Ir-riżultat mhux daqshekk ħażin l-affarijiet it-tejbu issa. Iżda bir-riforma tal-politika assajt partikolarment dwar il proibizzjoni fuq ir-rimi, dak li rridu nagħmlu issa huwa li nitkellmu dwar mekkaniżmi ta' kontroll għal darboħra. Jiena naħseb li issa jieda irridu jingħataw jew jiġu ippremjati b'regoli aktar faċli jekk iżommu mal proibizzjoni fuq ir-rimi. Per eżempju, f'ħafna każijiet nistgħu nassiguraw li ma jkunx hemm id-daqsijiet minimi. Iżda dan jista' jsir biss jekk dawn is-sajjieda iżommu mal-projbizzjoni għax ikle tista' taħdem kontrina. Jina nishtiq inħeġġeġ li kummissjoni sabiex toħroġ b'regolament ta' kontroll ġdid kemm jista' jkunu malajr. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Torvalds. Sur President, l-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter Isabel Tomas, kif ukoll il-Shadow Rapporteur Carmen Fraga għal-ħidma tajba li għamlu flimkien fuq l-aġġornament tal-regolament ta' kontroll. Bir-riforma ta' CFP li l-Parlament adotta sena li għaddiet, aħna ħadna ħafna passi lejn sajt aktar sostenibli u stokkijiet tal-ħut aktar sostenibli. Kien neċessarju namlu dan biex niksru il-xejra negattiva li l-nafja daw l-ħar snin U din ix-xejra fissret li kellna inqas eh, stokkijiet, inqas biodiversità, inqas impjiegi disponibbli. Iżda riforma tista' tkun biss tajba u ambizzjuża daqs l-implementazzjoni u twettiq tagħha u regolament ta' twetti, eh, eh, regolament tal-kontroll huma importanti ħafna ma importanti li dan kollu jitwettaq fil-prattika il-sajt zejt mux ħazin bis għal sajjida, għal stokkijiet u għall-ambjent, iżda jfisser ukoll li sajjida ma jkunux edin jaġixxu l-istess tip ta' kondizjonijiet. Ma jistax ikonna situazzjoni fejn huwa tajjeb li wieħed eh, iqarra. Eh, u importanti li issa ikunu jistaw irriġu premjati jekk jobdu ir-regoli. Importanti u koll l istati membri kollom issiet opportunitajiet li għamlu kontrolli iktar rizorsi disponibli sabiex il-Parlament Ewropew kun jista' jagħmel aktar pressjoni fuq l-istati membri biex jassigura li fil-fatt ikunu qegħdin jimplementaw il-miżuri li wedu li ħajimplementaw. Dan ifisser li konna stokjiet tal-ħut aktar f'saħħithom aktar opportunitajiet ekonomiċi għas-sajjieda biex ikunu jistgħu jgħixu mis-sajt kif ukoll jinħolqu aktar impjiegi fis-settur tas-sajt Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. Kif ukoll grazzi għal ħidma serja, kompetenti u indipendenti, indipendenti fil-kumitat tal-inkjesti eh, ta' Trojka. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Romeva. Iva, grazzi ħafna jina naf li ma tantx għandi ħin jina nifoka fuq li punti fundamentali. Eh, jina kont fil-rapporter tal-regolament kontrol kontroll tal-mandat passat u naf diffiċi li wieħed jagħmel qafas legali għal xi ħaġa li hija daqshekk diffiċli bħal tal-regoli. U dak li rridu nsaħħu, dak li rridu niggarantixxu. U etnus nibza li uħut mill emendi li ġew proposti jekk dawn jiġu aċċettati ħaddaj fuq is-suq. Għalhekk jiena nixtieq nkun ċar ħafna meta infakkar f'dawn il-momenti mhux biss il-mandat ta' riforma komuni għas-sajt iżda wkoll il-fatt li rnexxielna bħala Parlament li niksbu li nollu l-budget kemm għal kontroll kif ukoll il-ġabra tad-data u li l-Parlament jibat messaġġ favur li dan huwa li għandna bżonn għax dak li ħanamlu u għal nibatu il-messagġ bil-kontra ta' dak li jett niprofaw niksbu eh, f'aspetti oħra nkella. Grazzi. Mr. Grobacek. L-Onorevoli Grobarczyk. Grazzi, ħafna sur President. Dan il-rapport eh, fuq il-politika il ehm, ehm, komuni għas-sajt hija importanti ħafna biex nkun nistgħu nimplementaw din il-politika li approvajna riċenti. Dan huwa stadju fundamentali sabiex jiġi stabilit ir-regolament u iżom ma' ehm, ma', ma, ma, ma trattat tal-Lisbona. Il-ħidma tal-ġejjieni tkun li trid tiġi rispettata CFP fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u li l-livell ikun indaqs fil-pajjiżi kollha. Jekk ma jkunx hemm soluzzjonijiet unifikati, l-ebda riforma ma tista' ssir, sinjuri. U r-riżultat ta' dan kollu huwa li mawx data xjentifika reali Għalek hemm bżonn naraw li mija situazzjoni tagħna, jekk naraw dak li qed jiġri fil-Baħar Baltiku, jekk naraw is-sensitivitajiet speċjali tagħhom, dan huwa suġġett għall iżbalji tal-politika komuni għas-sajt. U hemmhekk jista' jkun hemm problemi bl istokiet tal-merluz. U anka jekk hemm ħafna kwantitajiet fil-Baħar Baltiku minħabba l katastrofiet qed naraw li hemm ħafna partijiet mill-laħam ta' din il-ħuter ma sewx jinbijaw. U ċertu qbit mhux awtorizzat li jintużaw F'tispeċ ta' ikel tal ħu tanka eh, il-laringa u kol tinsab fl-istess situazzjoni. Kommissarju, hu eh, il-passi neċessarji biex ikunu nistaw insolvu dawn il-problemi. Grazie ħafna issa l-Onorevoli Ferreira. Grazie ħafna. Sur President mod ġenerali aħna naqblu mal-proposta ta' rapporter, iżda hemm ħaġa li rridu ninsistu fuqha. Hemm problema fundamentali meta qed nitkellmu dwar din it-tip ta' sistema u l-konformità mar-regoli ta' CFP u l-problema huma ir-regoli infushom. Il-situazzjoni mhux qed tikkonsidra r-realtà l-ispeċifiċitajiet ta' kull pajjiż ta' kull eh, reġun u ħafna drabi qed twassal għallini gwida l-bot u mal-bot mir-realtà m'għandhomx kuntatt ma' settur ħafna drabi ma jiġux implementati jew meta jiġu implementati kollhom l-effett kontra ta' dak li xtaqu. Ġi qabel nirridu nikontrollaw dan kollu qabel il-kontroll, ġibri ġestjoni vit iktar viċin is-settur, aktar viċin ta' sajjeda sabiex dawk li huma involuti fil-twassil tal-politika għalli ikonna verament involviment sħiħ mal-sajjeda, eh, mal-sajt. L-Onorevoli Milana, grazzi ħafna l-għennet l-rapport sir jena naqbel fuq koda kollu li għalet jena nawgura sur komissarju, signora komissarju li l-istagġun li miss Eh, li nkunu nistgħu niddiskutu dan jibda kemm jista' jkun malajr għaliex hawn noqas għaliex ma ġiex ippreżentat lill-Parlament eh, ġbiri ma sarx ko deċizjoni dan il-regolament mhuwiex applikat bħalissa il-limitu tal-applikazzjoni huwa għaliex dan huwa regolament li fl-opinjoni tiegħi sar ħażin għalhekk irridu naġlu irridu nirreveduh b'urġenza. Jiena nawgura li l-indikazzjoni tiegħek li nimxu kemm jista' jkun malajr għal regolament fuq il-kontrolli hija xi ħaġa li tista' isseħ e, u tippermetti l-Parlament u l-Istati membri li kollhom politika reġjonalizzata li jkunu jistgħu intervjenu. Nixtieq ngħid ukoll li inti naqra ottimist zej, ottimista zejet e, kienem e, tradiment fuq livell tekniku li waħlu fuq ċertu affarijiet politiċi li aħna nistgħu kieku sajna nirrifjutawhom. Jiġifieri minix daqshekk konvint li ħajkun hemm fil-fatt e, konklużjoni tal-ftehim li riferejt għalih inti. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Sanchez Presedo. Grazzi Sur President, jena nixtieq nifraħ l-rapporter li nixtieq taħdem fuq ir-regolament ta' kontrol kien verament importanti biex ikunu nistgħu nimxu l-qoddim fuq il-CFP, dan għandu data ta' novembru tal-2009 u mbagħad ftit wara daħal fis-seħ il-Trattat tal-Lisbona għalhekk m'hemmx dawn il-kategoriji l-ġodda tal-delegati u ta' implementazzjoni li daħlu ma' Trattat tal-Lisbona. Jiena nifraħ il-Kummissjoni tal-li għamlet dan il-proċess eh, dan il-proposta tal-li tikkonkludi il-proċess qabel ma jispiċċa l-mandat u Aħna qed naħsbu dwar inizjattivi interessanti ħafna nippreżentaw rapport dwar dawn it-tliet snin eh, li nagħmlu dan l-eżerċizzju li stabilit li l proċediment ehm, eh, ta' eżamni jikkontempla wkoll jara wkoll li jkun hemm eh, konsultazzjoni mal-partijiet interessati u fil-perspettiva ta' evalwazzjoni tal-applikazzjoni jiena naħseb li din qed tistabbilixxi li din għandha ssir billi nqisu il-CFP il-ġdida kif ukoll hemm ħafna suġġetti oħra li huma utli ħafna grazzi. Thank you, Mr. Ole Christensen. l Christensen. Grazie ħafna, Onorevoli, eh, Sur President. Aħna inna li għanna bżon rikas ġdida eh, tal-regolament tal-kontroll u bis-CFP l-ġdida eh, issa għanda tkun dan kien pis kbir fuq is-sajjieda, kollox huwa mkejjel, miżun, kontrollat, iżda dan mhux qed joħloq eh, sajt aktar sostenibbli, sempliċement aktar burokrazija. Iva vera għandna bżonn ta' regoli komuni rridu niġġieldu l-frodi, iżda jiena naħseb li għax-xjenza u teknoloġija l-ġdida nistgħu nisimplifikaw l-affarijiet u nagħmluhom aktar effiċenti, hemm bżonn li nikkonformaw mal-obbligi l-ġodda fis-CFP l-ġdida, reġjonalizzazzjoni u eh, kundizzjonijiet afas tajbin għas-sajt Dan huwa l-unika mod kif nistgħu niksbu l-miri tagħna tal-politika l-ġdida. Għalhekk ejja nibdew naħsbu, naħdmu permezz ta' miżuri eh, tajbin ġodda tal-kontroll li joħolqu sajt sostenibli u grazzi ħafna l-rapporter ħidba tagħha. Grazzi ħafna sanaddu għal catch the eye. Għandi żewġ talbiet. Grazzi ħafna, mela dan il-regolament irid jiġi emendat għal xekle ir-riforma mhux ħassir. Hemm bżonn li konna kontroll legali adegwat fl-istess ħin jiena naqbel mal-kollegi li qalu li din il-politika miex viċina r-realtà tagħna ma tikkunsidrax ir-realtà tal-pajjiżi membri tagħna, issa nitkellem fuq il-Kroazja. Is-sitwazzjoni hija differenti f'kull pajjiż u jiena naħseb li kull pajjiż għandu jingħata permess li jiżviluppa il-politika tas-sajt tiegħu. Naf li din hija xi ħaġa diffiċli iżda rridu insaħħu dawn l-intenzjonijiet. Aħna diġà tajna fondi addizzjonali għal dan għalhekk ħasrek ma nużawhomx. Iżda fl-istess ħin nixtieq nesprimi d-dubju tiegħi tal-fatt li dan il-Parlament jista' kontrolla it-twettiq ta' CFP. Għaliex m'għandux għad dispożizzjoni tiegħu bizzejet strumenti u kumitati biex ikun jista' dan. Grazie ħafna, Onorevol Piccola. Jina naqbel mal-proposta tal-Kommissjoni flimkien ma l-emendi li ġew prezentati. il-bidla mill-sistema ta' qabel tal-komitoloġija titlob bidla tal-proċedura ta' kif titieħdu d-deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet tagħna. U din is-sena din il-politika ħad tiġi eżaminata flimkien mal-metodi ta' kontroll biex jiġu allinjati ma' CFP. Jina naħseb li il-Kummissjoni għanda fidea strumenti tajbin biżejjed li jistaw jintużaw bħala atti ta' implementazzjoni. Jena naħseb li dawn huma e, tajbin għal e, fl-Unjoni Ewropea u jkollhom bżonn ta' prassi speċifiċi fil-pajjiżi differenti. Għalhekk jiena inħoss li fil-twettiq ta' CFP il-kontroll għandu jisir kull tliet snin. Frau Kommissarin, bitte. Grazzi issa biex nikkonkludu nisimaw il-Kummissarju. Grazzi ħafna li ma' kollha. U għadċar li jina ħanittan dak li qed qabel li il-kummenti tħassib kollu ħajinstema minna il-koll u ovvjament f'din il-proċedura tal-evalwazzjoni dwar l-implementazzjoni ta' dan il-regolament tħassib tal-Parlament se jkollu rwol importanti palma tistaw tifmu. Għalek jiena naħseb li min jiġi warajja se jkun less biex jiġi dimkom bi proposta tajba wara li jżomm moħu it-tħassib ta'kom, il-kummenti minnaħa ta'kom, iżda wkoll il rapport li aħna ħani preferu eh, dwar l-implementazzjoni ta' dan ir regolament Żewġ kummenti fil-qosor jekk ti L-ewwel nett dwar l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Il-Kummissjoni hija obbligata li tħejji kollox tandi sabiex tagħti l-possibilità li l-Istati membri l-opportunità li jagħmlu l-implementazzjoni kif suppost Għalhekk fil-proposta tagħna eh, aħna żidna l-ammont ta' flus biex inżidu il-kontroll l-infurzar ta' CFP l-ġdida. U dan ovvjament imur dim database xjentifika tajba wkoll. Palma qalu uħut minnkom u dan jasal kol għal-lotja tal-istati membri l-possibilta li kollom il-tekniċi taħħom u japplikaw bil-mod taħħom ir-regoli ta' implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Għalek, aħna għanna din ir-reġolizzazzjoni dan il-proċedura fir-riforma tagħna sabiex l-istati membri fl-approċ tal-baċir jistaw jiddeċidu kif ħajimplementaw miżuri tekniċi li jistaw kunu adegwati għas situazzjoni tagħhom. Iġvin jiena mhux qed ngħid li kollox huwa perfett, iżda dak li qed ngħid huwa li għandna qafas biex ikonna aktar flessibilità fil-ġejjieni. Mbagħad dwar il-flus ovvjament il-Parlament u l-Kunsill se jiddeċidu fuq il-kompromess li it-tlet istituzzjonijiet ikunu eh, laħqu dwar il-fondi imma dak li nixtieq ngħid huwa li ma rridx nippreġudika jew li, li eh, nipreġudika il-konversazzjoni ħajkonna għawek. Iżda dak li rrid ngħid huwa li l-ħin huwa prezzjuż għawek. Iżda sajda tagħna għandhom bżonn il-flus mhux għalina, sa għandhom bżonnom. Għalek dak li nistanajt huwa li nħedġeġ il-Parlament u lil kulħadd sabiex naġlu sabiex tatuna opinjoni kemm jista' jkun malajr sabiex inkunu nafu eżattament x'ħan għamlu bil-flus li diġà huma lesti għall-industrija u s-sajda tagħna. Nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Toma għal darboħra u x-xadows kollha l-ħidma tagħhom fuq dan il-fajl. Grazzi ħafna. Dank fa' Kommissarin, last but not. Grazzi Kommissarju. Rapport, sir. Sena sama. Merci. Grazzi ħafna jena nishti nirringrazzja l kollegi tijaj u najt li sur Romeva u niprofa nserraħlu moħu għal voljatella li najdlu li xejn ma bidel f'dan il-test meta mqabbel ma regolament tal kontroll aħna weġibna l-mistoqsija kif se ssir l-implementazzjoni se ssir permezz tagħti ta' implementazzjoni u għatti delegati najt li sur Ferrera u koll u għal dawk li liktar weġġa l-sajjeda eh, fuq ixtut u il-sentiment totalment inġustifikat li f'porti eh, porti toħrajn ma jsirux kontrolli tal-istess modu u l-istess standards u eh, l-kollegi kollha li resqu argumenti li naqbel magħhom. Nirringrazzja l-Kummissarju għal preċiżjonijiet li tatna, sfortunatament ir revizjoni ma nafux fiex wasanna, ngħidulhom li dak li għandhom bżonn is-sajjida tagħna ma regoli li huma applikati li jkunu biex ikunu applikati jridu jkunu magħrufa, jkunu korrenti u ma jinbidlux eh, eh, kull erbatijiem għaliex jekk ir-regoli jinbidlu ta' spess Deġa għattu dan, il-rimmi fl-2013 forsi revizjoni fl-2015 mela mbagħad ir-riskju jkun illi jkun hemm mhux biss eh, saturazzjoni imma anke ħafna frustrazzjoni u li mbagħad ikunu il sajjeda li jkunu vittmi ta' dan kollu. Jiena nittama għalihom u għall-effiċjenza tar-riforma tagħna u regolament ta' kontroll illi inti tieħu kif inti Signora, Signora Kommissarju, li inti tieħu nota tal-kummenti li aħna minna. Grazzi. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Grazie tassew. Grazie, signori. Konkludu dibattitu, nivvotaw għada. Fil-nofsenar naddu għal mis fil-agenda tagħna. Id-dibattitu konġunt fuq l-infurzar tal-pod